il-proċedimenti, il-minuti ta' proċedimenti tal-birat qasmu, għaw xie kommenti? Etnara nara li le? Għalek. Eh, et li ġew adottati. L-ewel punt. L-ewel punt fuq l-ġendata